approvati skont l-agenda tagħna saħan nitħarsu lejn ir-rapport ta' sinjar Ġanin Hannes Plashard fuq ftehim bejn l-Euro Stati Uniti tal-Amerika dwar il-proċessar trasferiment tad data tal-messaġġi finanzjarji mill-Unjoni Ewropea lejn l-Istati Uniti tal-Amerika għal-finit programm dwar il-traċċar finanzjarjament ta' terrorizmu. Sinjuri, naħseb tafu li dak li rigward il-Parlament Ewropew diġà tieħdu numru ta' miżuri f'dan il-suġġett l-isfera parlament tagħna huwa parlament li huwa magħmul minn rappreżentanti li ġew eletti direttament bil-ċittadini u għalhekk għandna responsabilità. Aħna responsabbli għad drittijiet ċivili u aħna rridu nkunu il-gwardjani ta' dawn id-drittijiet dan huwa l-mandat tagħna u dan huwa ċarissimu għal kull wieħed waħda minna li x'dan huwa Ir-responsabilta ewlenija tagħna. Aħna nafu wkoll li Swift huwa importanti ħafna wkoll għal raġunijiet oħrajn u għalhekk. Irid ikollna eżerċizzju ta' bilanċar. Waqt li nżommu f'maħna l-affarijiet, issa daħal fis-seħħet trattat ta' lisbona f'Novembru li għadda. Jiena tkellimt mal-Prim Ministru Reinfeldt u fil-fatt indirizzajtlu ekstra u dak iż-żmien kien il-President tal-Konsil u tlabt li kun hemm postponiment ta' dan is-suġġett u biex il-Kunsill jistenna deċiżjoni tal-Parlament minħabba il- tħol fis-seħħ ta' Trattat ta' Lisbona, però dan ma ġarax fit-30 ta' Novembru fil-fatt il-Kunsill adotta deċiżjoni fuq Swift u dan ġie approvat mbagħad fil-21 ta' Diċembru jingħabad ittra oħra lil Prim Ministru Reinfeldt, ġifri tieni ittra din Jena il-parlament kħat jistana zoġ affarijiet, il-parlament kħat jistana jom li jihdu konsiderazzjoni u koll opinjonijiet tana u il-mandat ta' negozjati imbat, aħna tlabna u koll li kunem informazzjoni sħiħa u kompluta bilan li kunem ranza negozjati fil-futur. Jena battu koll eh, it-tra simili li l-Prim Ministru Sapatero li huwa il- President tal-Kunsill preżenti dan nasar fit-22 ta' jannar roġgħet eh, ħadd azzjoni fis ta' frar fl-istess ħin bat itra simili wkoll is-Sur Barroso. Jiena kellimt ukoll is-Sinjura Hillary Clinton u rappreżentanti oħra tal l-amministrazzjoni tal-Gvern Amerikan jina ġbartu u rapport ta' esperti mill-Amerikani naf li intikom li jintom ta' futbalu ġan għalix dan huwa disponibli għal kulħadd battu kol li gruppi politiċi differenti ġifiri jek tixtiqu fxiħin taraw u konsultaw dawn id-dokumenti intom tistgħu tagħmlu dawn meta tridu dan huwa importanti għax aħna nixtieq li intom ukoll tieħdu deċiżjoni informati U d-deċiżjoni tagħkom ikunu bażati fuq premessi sodi. lum għandna dibattitu importantissimu jkolli ngħid li aħna tassew kuntenti li għandna rappreżentanti tal-Kunsill hawnhekk u anke tal-Kummissjoni. Ejja kontent ħafna li għadin hawnhekk prezenti għal dan id-dibattitu. Ħan nisimgħu minn għandhom bad ngħaddu membri parlamentari u aħna nkunu qegħdin norfaw responsabilità tagħna dan il-qasam. Dana ovvju. Għalhekk, t jekk tippermettu lina nixtieq ngħaddi L-ewwel qed tanti rapporter, Sinjura Ġanin Hannes Pleasure, tandek il-kelma Sinjura. Thank you very much. Grazzi ħafna. Nixtieq nibda billi ngħid li jiena wkoll nappoġġa Unjoni Ewropea li tħares il-qudiem u lesta li taħdem ma' l-Istati Uniti naħseb li f'dan il-għanna għal dan l-għanna importanti ħafna li nkunu miftuħa ġusti u trasparenti jekk iridu nindirizzaw il-mod kif l-Unjoni Ewropea għandha tikkopra mal-Stati Uniti fuq il-ġida kontra terrorizmu, inkluż eh, data li tiġi miġbura għal nijiet kommerċjali. L-proċessur ta' trasferment ta' data għal ġida ta' terrorizmu jib importanti meta tinkun ċara. Iċ-ċittadini Ewropej dikunu jabdaw kemm eh, sigurta fil fuq li data claims idu namlu l-affarijiet tajjeb mill-ewwel dan għandu jrid l-antana. U fil-fatt il-ftejm interim li għanna bħalissa huwa eh, qed jitbijat mill-liġi Ewropea dwar kif l-aġenziji ikunu qegħdin iġibu eh, messaġġi finanzjari permezz ta' sapinas pereżempju u eh, mill-qrati. U dan ħajsir għal minjoni ta' rekords ta' ċittadini Ewropea natura ta' Swift mhux possibbli illi nirreferu għal dawn il-talbit limitati għal raġunijiet tekniċi Swift irid eh, jitrasferixxi id-data sħiħa bekk ikun qed jikser il-prinċipji bażiċi tal-liġi Ewropea dak għandu x'jaqsam mad-data ġifir proporzjonalità u neċessità u dana ma nistgħux ehm, nindirizzaw dal problemi b'mekkanizmi ta' oversight u kontrol fl-istess ħin ikun ċar li l-Parlament mhux qiegħed hemmhekk biex jieħu nota biss tal-azzjonijiet ta' komissjoni u l-Konsil, il fatturi din il-Kamra dejjem ehm, dejjem tuna ħafna għad iżbieħ jekk aħna nieħdu paċenzja u nistennew, aħna ma nistax nibqgħu dejjem nistennew, aħna bżonn tampenji ċari u kien sta l Kunsill issa li jieħu azzjoni, dam ta' ċara l ġemali li għadet imma sissa du ġara xej. il kunsill jgħajt li jixtieq jaċċerta li jkun hemm rispett tal privatezza u d-dejta imma ma jindirizzax id-drittijiet ma partikolari ta' ratifikazzjoni, aċċess eh, u kompensu kollha l-suġġetti tad-dejta għal barra mill-Unjoni Ewropea. Għanna din tolbu kommissjoni biex adottaw l l-inji gwida ta' abbas negozjati għal fejt toqgħodu tinħabba wara l-Kommissjoni u għall-Konsilli li ħajadotta eh, direttivi fl-aħħar mill-aħħar u għaliex il-linji gwidi tan-negozjati għadhom ma ġewx sottomessi. il konsil qal li jixtieq li jaċċerta l-affarijiet ikunu eh, sikuru jista' jibqa' il-qudiem imma ma <clears throat> Ma jħarix li, ma jibqax jħarix li l-kustjoni tal-outsourcing, tal-service intelligenza, l-kustjoni tal-reċiproċitija, laqas maġin indirizzata li l-reċiproċità t-permetti l-Unjoni Ewropea biex kompli tibni fuq il-kapacitiet tagħha u tara dejta li hemm maħżuna wkoll l-Istati Uniti. Għanna u koll il-pakket ta' telekomunikazzjonijiet li jitkellem u koll fuq id-data. Pero konsil ma jieċi nurbol preċas, din preċis. Il-trasferiment u il-ħazna huma sproporzjonati skont it-termin li għanna fil-ftejm interim u konsil ma jindirezzax soluzzjoni tajba. Għajd li President kif nista' ngħid jiena 500 miljun ċittadini Ewropej li aħna għedin inħallu li il-prinċipi importanti u salvagwardji jiġu miksura sempliciment għax ma nistawx nħadu pozizjoni, so għadam minħabba li l-Konsil ma jistax jagħmel xogħol sew. Jekk jogħġbok, għejd li qed nistenna. E, dziękuję bardzo e, pani sprawodawczyni. Teraz w imieniu Rady pan przewodniczący Alfredo Perez Lubarkaba. Grazie ħafna, grazie li rapporter nistaf sam il-konsil nishtiq eh, naddu għal rappresentant. Sinjuri, jena nishtiq nibda din il-presentazzjoni billi namel sqarrija Spanja, appoġġat maċ ċar it-trattat tal-Lisbona. Sam il-bidunet. U dana għamletu bil-konvenzjoni li eh, tħol dan it-trattat. Fost affarijiet oħra ħajri ġib ressa l-istituzzjoni Ewropea aktar ta' ċittadini u din hija ħaġa li il-trattat qed jafdaf f'dan il-parlament dal-parlament il-parteċipazzjoni tal-parlament f'affarijiet li għandhom x'jaqsmu wkoll mal-ispazju tal-libertà, ġustizzja u sikurtà u għal-mod kif dan it-trattat qed jipprova irressa ċ-ċittadini u l ta' ktar viċin ta' xulxin u għalhekk jiġu nibda din l-intervent tiegħi billi naċċerta l-membri parlamentari illi ħajkun hemm xogħol ta' kooperazzjoni lejali bejn il-Kunsillu dan il-Parlament. Il-Presidenza Spanjola din hija ħaġa illi toħroġ minn dan l-impenn sot li għandna għat-Trattat ta' Lisbona l-għanijiet tiegħu. Il-Konsil jaqsam ukoll mal-Parlament itħassib li għandha biex ikunu sa garantizzaw is-sigurtà privatezza taċ-ċittadini tagħna. Is-sigurtà bħala garanziji ta' eżerċizzju sħiħ tal-libertà dan huwa l-kuntest li fih qegħdin niġġieldu aħna terrorizmu. U kwalunkwe tip ta' terrorizmu hawnhekk kif qatajt ir-resoluzzjoni ġiet approvata fi 17 ta' settembru f'din il-Kamra stess Il-Parlament Ewropew kien qal determinazzjoni li hemm bżonn niġildu kontra terrorizmu u kien hemm ukoll il-konvenzjoni ċara li jkun hemm bżonn nieħu bilanċ tajjeb bejn il-miżuri ta' sigurtà u l-ħarsien tal-libertajiet pubbliċi u tad drittijiet fundamentali dina ekwatajt hawnhekk u jiena naqbel perfettament ma' din l-istqarrija dan huwa l-qafas illi fih nixtieq illi nkunu għadin issa nagħmlu dan id debattitu Qafas ġdid fi trattat b'kollaborazzjoni ċara interistituzzjonali u itħassib u lan maqsum tagħna bejnietna biex niġġieldu din it-terrorizmu. U nirrispettaw il-prinċipi ta' proporzjonalità u ta' neċessità li huma importanti ħafna. Sur President, it-terrorizmu internazzjonali eh, poġġa sfidi ġodda qoddimna, dan huwa sfidi ġodda ta' organizzazzjoni mifruxa ħafna u li għedha twopera fuq livell globali, it-tneħija tagħha u l-eradikazzjoni se tissir fuq livell globali. E, nuqqas ta' strutturi ċari nistgħu niġġilduha biss permezz ta' sforz straordinarju ta' skambju ta' formazzjoni. U rridu nżidu il-viġilanza fl-iktar postijiet suscettibli. <clears throat> Koordinazzjoni u l-informazzjoni huma importanti ħafna fl-istrateġija tagħna biex niġġieldu din it-teddida enormi għana kull pajizi kolla għalek eh, ħadimna ħafna biex nikoordinaw aħjar kemm internament u esternament biex nkunu iktar informati u nikooperaw bisħieħ min qed jiġġielet it-terrorizmu bħalna l-Unjoni Ewropea wkoll. Żiedet l-organizzazzjonijiet l-organizmi tagħha l-iskambju ta' informazzjoni, l-analiżi wkoll dan huwa l kontest li fih isir qed isir dan il-ftehim bil-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti fuq trasferenza it-trasferiment ta' data din l-iskambju ta' data mingħajr ftehim ilu jsir snin b'mod mhux interrompit. U ħafna eh, kollegi mill-Kumitat Libe saqsewni fuq dan l-iskambju ta' informazzjoni kienet mistoqsija pertinenti illi edha u koll fit-tini rapport tal-Malef Brujer u illi um, kienet il offol u koll ta, ta, ta, dan kollu. Kienem u ukoll saru e, dawn il-mappi terroristiċi biex najtek, sabiex ikunem iktar riċerka, iktar investigazzjoni biex nkunu nistaw naraw fejn huma l-iktar persijiet perikolużi, l identifikaw persuni suspettati, ġodda nippruvaw namlu xkir kemm jista' jkun u nostakolaw kemm jista' jkun eh, l-attakki terroristiċi. Pero dana mux fefejnu disa bissar, anke qabel l-Istati Uniti fl-Europa u kullimkien. Barcellona, f'jannar tal-2009, fil ġermania fis-sajf tal-2007. Londra wara t-tentattivi ta' 7 ta' Lulju. L-investigazzjonijiet tal-11 ta' Marzu tal-2004 f'Madrid. L-assassinat ta' Van Gogh ukoll tal-2005 u il-bombi li kien hemm f'Bali fl-2002 dawn huma biss xi eżempji illi għandna f'dan ir-rapport sar mħallef l-iskambju ta' ta' data ġifiri ta' riżultati tajbu dal-iskampju ta' informazzjoni e permettit li kunem investigazzjonijiet u li eh, niprevjenu li kunem eh, attentati qabel ma dawn ikun jistgħu jsiru għax dak importanti Swift kienet indikat fl-2007 deċiżjoni li tibda l database tagħha, però xorta waċċerti li din E, deċiżjoni ma ġietx konkreta daħli ftit xhur ilu. Da permetta issa li ikun hemm ukoll skambju ta' dejta finanzjarja. Il-mandat ġie approvat fil-Kunsill ta' l-2009 fis-sajf u mbagħad ovvjament dejjem kien hemm din l-idea konna għadna maħni ċertu kusta jidħol fis-seħħil Trattat ta' Lisbona. Għalhekk dan il-fejm sar għal disa' xhur biex imbagħad jintlaħaq ftejn temporanju ta' disa xhur oħra li matulhom dan il-Parlament li jistabbilixxi proċess ġiet ta' negozjati u l-Parlament, il kunsill u l kummissjoni jaħdmu bejnietom sabiex jiftemu fuq trattat definittiv. Dina kienet id-deċiżjoni li ttieħdet. Issa jista' ma kienx l-ewwel deċiżjoni li se tittieħed imma il ftehim li ġie firmat fir referendum li qegħdin niddiskutu llum dak li referi għal ħarsin tal-privatezza ma taħjar li protokoll ta' qabel kienu għadin jagħmlu. Dan il-ftejn provizorju ta' garanziji oħra fostom dawk li ġew rakkomandati wkoll minn dan il-Parlament u mill-li ħareġ ukoll mir-rapport il qegħdin niddiskutu. Presidenza Spanjola tal-Kunsill ħadet in konsiderazzjoni bisħieħ ir-riżoluzzjonijiet li ġew approvati f'din il-Kamra. Il-litri li bat il-President tal-Parlament u s-Sinjura Hennis Pleasure li ġew ukoll l-artiġi ħares Pleasure ġivvotajna fuqhom. Kolla it ttieħdu konsiderazzjoni bisħieħ, għalhekk illum jiena nista' ngħidilkom dan l-ewwel nett il-kompromess tal konsil li nintegraw dawn il-garanziji f'ftehim definittiv fejn naċċertaw l-aħjar privatezza fl-iskambju tad-data mal-awtoritajiet nazzjonali ma' pajjiżi terzi U ovvjament il-garanziji u koll nsaxħu l-garanziji li t hemm fil ftajim attwali u li jridu jibqgħu hemmhekk b'mod aktar imsaħħaħ fil ftajim definittiv bil-limitazzjoni stretta tal-finalità tal-użu tad data u proibizzjoni sħiħa illi id-data u l-profili jiġu użati raġunijiet oħra. Mitħol fis-seħ ta' trattat ta' Lisbona, aħna naħdu biex ikun hemm ftehim interistituzzjonali sabiex nagħtu iktar saħħa lil dawk il-ftehim eh, klassifikati. Il-presidenza hija impenjata sħiħ għal eh, metodat tal-Lisbona biex inħarsu id-drittijiet fundamentali b'mod partikolari artiklu 8 illi u kol jindirizza tħassib ta' dan il-parlament. Aħna nafu li dan il-kompromess li għadni kif semmejt, president huwa possibli fl-ittra li bat il-president tal-parlament illi mara kolant eh, Hillary Clinton. L-Istati Uniti wedu li jinkorporaw u koll il-garanziji u li dawn ikunu eh, bizzejet u b'saħħithom bizzejet kif jixtieq il-parlament Ewropew. L-approvazzjoni ta' dan il-tejm li għallu għadin id-diskutu fil-proċess tal-approvazzjoni il-Konsil <clears throat> Mħiġi jemma mill-affarijiet mod perfett, pero li huwa ċert huwa li f'dan il-proċess il-Kunsill tgħallem ħafna u issa l-Kunsill qed jieħu nota ta' tħassib tal-Parlament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 illi nirċevejt mill-Kunsil tweġiba li tra li kont bat. Jiena eh, nisab dispożizzjoni dawn anzibattom li l-gruppi politiċi u issa qed nistenna tweġiba tal-Parlament. Grazzi l-President ta' dikjarazzjoni tal-ispjega l-pożizzjoni tal-Kunsill għaliex dan huwa suġġett tassew importanti għalina. Issa fisem il-Kummissjoni Nad il-mikrofonu il-Komissarju Cecilia Malmström, kjoġbok. Grazzi. Office, let me start by thanking you all. L-ewwel nishtiq nixtieq nirringrazzjakom tal bira tal tajtuna il- Fittajl tajtuni fiduċja u koll anke li li billi votajtu għal-Komissjoni. Jena kalliġat interessanti ħafna l-lum għaxol kontanta li għadawnek biex nidiskuti dan is-suġġett fuq il-ġida kontra terrorizmu u il-kooperazzjoni mal-Istati Uniti u dan it-TFTP. Il-Parlament wara interess kbir f'dan is-suġġett dan huwa importanti għax it-TFTP fil-fatt terġa' eh, tiffaċċjana b'din l-isfida tal-iskampju tad-data u fl-istess ħin nipproteġu d-data. Rridu naċċertaw li jkun hemm il-privatezza taċ-ċittadini tagħna nipproteġġu l-informazzjoni waħda mill-affarijiet ta' darftejn interim kien illi naċċertaw illi il-riżoluzzjoni tal-Parlament ta' Settembru 2009 tiġi imħarsa waħna rridu illi inkomplu insaħħu il- parti għandha xtaqsa maħar sinta d-dejta ta' kuna għadinna ninnegozjaw dan il ftejm fuq żmien twil aħna jdu naċċertaw li kuna hemm iktar garanziji b'saħħithom fuq ir-redress effettiv il-proċessar ta' dejta u il- ehm, id-dejta li titħassar. Dan ir-rapport kien disponibli għal MPs fit-snejn it li għadda u kien jitkellem ukoll fuq il-mod kif nistgħu t terrorizmu l-tentattivi l-attentati anzi u t-TFTP intużat anke biex tidentifika u tarresta eh, individwi l imbat kienu akkużati minn terrorizmu. Rapport jgħid ukoll li t-TFTP huwa importanti u neċessarju fil-ġida kontra t terrorizmu hemm eżempji ċari wkoll il-Konsilli refera ġuħut minnhom. Nafu li l-ġida kontra terrorizmu ċertu stati membri għadu għala ħafna u dana anke fil-rapport tal-interim jekk ma ma jista' jkun wassal għal problemi anke fis-sigurtà. TFTP nixtiequ li jkompli għaliex kien hemm benefiċċji fil-passat U u li jibqemmek u kien hemm informazzjoni affidabbli wkoll li t-TFTP jagħti sors importanti ta' intelligenza li hemm bżonn sabiex nindirizzaw it-terrorizmu ħireġ mill-Al-Qaida dana mhux qiegħed biss teddida l-Stati Uniti, terrorizmu, teddida kulħadd, għal ħafna fuq il-livell ta' protezzjoni tad data fil-ftehim interim. Dan ovvjament huwa tħassib ewlieni, jiena nixtieq ninkoraġġix lill-membri u naħseb illi kulħadd tagħmel da ħafna minnkom għamlu dan biex taqraw dan il-ftehim tajjeb u taraw illi hemm impenji legalment vinkolanti dettaljati fuq il-mod kif id-Dipartiment tat tesor tal-Istati Uniti jistgħu jipproċessaw id-dejta jinkludu pereżempju limitazzjoni fuq il-għan u l-proċessa li huwa limitat ma l-investigazzjoni, detezzjoni u il-prosekuzzjoni ta' terrorizmu jiprojbiti li kunem, jiprojbix li id-data mining. E, tfittxijiet fil-database jista' jsir biss meta jkun hemm raġuni illi din illi lan ta' din it-tfittxija u fil-fatt mirata ma' terrorizmu kull minn qiegħed imniżel fid-database huwa eh, anonimu sakemm ma wieħed jidentifika persuna partikolari li tista' tkun suspettata u mbagħad toħroġ id-data ta' dik il-persuna wara ħames snin li id-data trid titħassar din u dan huwa konformità mal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea fuq iż-żamma tad-dejta u ħajkun hemm ukoll awtoritajiet tad-dejta tagħna li ħajjipparteċipaw sabiex jiċċertaw illi dawn l-obbligazzjonijiet jiġu eh, rispettati. Ftehim ma jippermettix li jkun hemm skambju wkoll ta' informazzjoni sħiħa hija biss parti mid-data Swift li ħad iġi trasferita ta' dan il interim u blabda ebda mod ma taffett s tal-awtoritajiet tal-proċessar tad-data. Il li wieħed jirrifjuta li jkun hemm konsens dan jwaqqaf dan il-ftehim tal-interim u salvagwardji li hemm fih jekk l-Istati Uniti jużaw mbagħad mezzi oħra bħal pereżempju eh, relazzjonijiet bilaterali ma ngħidu aħna l-Olanda dawn is-salvagwardji ma jibqgħux japplikaw jekk dan il-ftehim ta' interim ma jibqax hemmhekk. Probabbli li eh, tibda ħafna żmien qabel ma nsibu alternattiva għalhekk jekk ma naċċettawx issa dan jista' jwassal għal gap fil-protezzjoni tad data u s-sigurta. Fl-aħħar mill-aħħar sinjuri dan il minn interim huwa biss interim. Ma jista' jkun ma jkunx laqwa wieħed fid-dinja, però ħajittajjeb, nistaw ntajbuħu ħantajbuħu il-Kommissjoni s-saqda tagħmel l-abbozz tal-mandat u l-unja gwida tal-ftejm fuq żmien eh, twil mbagħad jiena qed hawnhekk nintrabal biex naċċerta li tħassib tal-Parlament ħajjiġi indirizzat u li ħan provaw nfittxu l-iktar livelli għolja ta' protezzjoni tad-dejta u privatezza fil-ftehim il-ġdid il-Parlament dejjem ħan informaw bisħieħ bil-fażijiet kollha ta' din il-proċedura nittama President li hawnhekk qegħdin indirizzaw mistoqsijiet tagħkom. E, dziękujemy pani komisarz za te wyjaśnienia. Rzeczywiście były dla nas bardzo ważne. E, Din l istqarrijiet ta' importanti għalina. Dawn huma stqarrijiet li għamilhom il-Kunsill l-ewwel u mbagħad il-Kummissjoni Ewropea. <clears throat> Dawn huma marbuta ma' l-istennijiet tagħna dwar il-mandat ta' negozju tal-ġejjin. Kif ukoll dwar l-informazzjoni li donatu l-Parlament Ewropew. Issa. Fil-ħidmit tagħna naraw elementi oħra importanti, pereżempju l-Parlament Ewropew issa huwa korresponsabbli għal leġiżlazzjoni fl-Ewropa. Aħna għandna responsabilità wkoll kollaftajimiet internazzjonali ta' dan it-tip bħal dak ta' l swift U għalhekk irridu nagħtu sinjal b'saħħtu biex ngħidu li s-sitwazzjoni wara trattat ta' Lisbona issa inbidlet. Din hija xi ħaġa importanti. Jiena nisħa illi l-aħħar sinjali min-naħa tal-Gvern Amerikan juru illi din il-qada illum qegħdin nifmuha. Il-Parlament Ewropew issa għandu responsabilità sħiħa għal leġislazzjoni. Aħna rridu illi dan is-sinjal ikun sinjal b'saħħtu. Aħna nafu illi aħna qudiem iċ-ċittadini tagħna aħna responsabbli, aħna niġu eletti direttament bħala deputati u għanna għalek responsabilta fil-konfront ta' ċittadini tagħna biex aħna nħarsu drittijiet tagħhom. Dan għandu sinifikat importanti ħafna u rdu nisqu dwaru. Issa se niftu diskussjoni fisem il-PPE l-Onorevoli Strasser għal minuta u nofs. Grazzi tassew su President l-ewwel ħaġa. Nixtieq nilqak hawnhekk fl-ewwel ġurnata ta' ħidma tiegħek u aħna bħala grupp nistgħu nizguraw kelli għahna ser naħdmu miegħek bisħieħ. Dan huwa dibattit importanti tassew. sew għanna subija tajba mill-Istati Uniti l-aktar dwar il-kwistjoni ta' terrorizmu. Din hija l-ewwel ħaġa li xtaqt ngħid, it-tieni ħaġa aħna rridu niżguraw sigurtà ċittadini tagħna. Kif ukoll niżguraw il-ħarsien ta' drittijiet ċivili u l-ħarsien ta' dejta. F'Settembru aħna fassanna l-linji gwida negozjati. Aħna tkellimna dwar il-pożizzjoni tagħna u aħna żammejna ma' din il-pożizzjoni. Issa qegħdin naraw Dak li rridu naraw ġifieri li l-pożizzjoni tiġi implementata. Sur komissarju, mhux biss, senjora Komissarju, mhux biss il-Parlament li għandu interess hawnhekk, aħna responsabbli għal dan. Irridu nagħtu kont ta' dan, aħna rridu nitu trattati fuq l-istess livell daqs il-Kummissjoni l-Kunsill. Dwar in-negozjati issa. Irridu niftakru il-mod kif ġiet infasla din dan id-dokument hija xi ħaġa li aħna ma naċċettawx. Tinħaġek il-Kunsil qal li l-opinjoni tagħna ġew dan konsiderazzjoni a bażi ta' riżoluzzjoni ħarija tagħna aħna nafu l-tneħħija ta' data l-abilta li wieħed tifittex kumpens daw ma ġewx dan konsiderazzjoni. Aħna ma nistax naċċettaw l-affarijiet kif inhuma. Aħna rridu ngħidu wkoll illi huwa dan l-aħħar l-affarijiet ta' bil-ħabdaw jinbidlu. Signora Clinton. Għalet l-istess affarijiet bħal parlament ma għalet xejn iktar minn dan. il konsil din il-ġimgħa wera xi sinjali tajbin iżda ma għamel xejn iktar apparti dawn is-sinjali koraġġanti. Aħna rridu ftejim tajjeb u aħna lesti li nkomplu nitkellmu jekk ikun hemm salvagwardji ta' dan il-ftejim. Grazzi, jien nixtieq ngħidilkom biex iżommu mal-ħin allokat tagħkom. Għaliex aħna għandna limiti tagħna f'dak li għandu xaqsam ħin. Dispjaċini. Martin Schulz fis-semmi Soċjalisti. Grazzi tassew, Sur President. Jonathan Swift, il-kittib il-landis, ktib famuż tiegħu Gulliver's Travels, u għabat l-Gulliver għal-vjaċ tijaw. U Swift ħadu fil-belt tannani. U mar fil-post tal-ġganti u jidilli li aħna unnek edin għanna l-istess xejra li kellu Gulliver, per eżempju, l-mod kif tom trattajtu mal-Parlament Ewropew, bħalli kiku aħna konna xinani. Cecilia, Cecilia, ek jozbok hu nota ta' dan. Jina nifraħlek tal-elezzjoni tijak. Inti trid tirrikonoxxi li dan ma kienx biżbar minnaħa tal-Gvern tal-Istati Uniti, dan kam minnaħa tal-Gvern tal venijiet tal-Unjoni Ewropea. Huma ħasbu illi huma setaw jgħaddu dan it-tip ta' ftehim mingħajr ma jżommu f'moħħhom illi dan il-ftehim tas-sewda jef u ġaġa parlament ma jistax jaqbel miegħu. Dan għandu ħafna nuqqasijiet. Dan huwa l-approċċ tal-Istati Uniti jista' jkun hija l-ideoloġija tagħhom, iżda żgur dan ma mhuwiex konformi mal-protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem, eh, aħna dawn nirrappreżentawhom aħna niġu eletti minn ċittadini tal-Ewropa u aħna ma nitkellmux hekk. Il-trasferiment ta' data minna ebda tip ta' talba speċifika minna ma nkunu speċifiċi eh, biex nitrattaw kas partikolari wieħed. Din hija kontradizzjoni kbira mm, meta qabel ma dak li aħna hawnhekk iġġilidna fil-Parlament Ewropew, fil-Parlament Nazzjonali wkoll, il-ħarsin tad-dejta. Hemm bosta problemi marbuta ma dan, diġà semmejnihom. Kemm ser tinżamm id-dejta, kemm ser għal żmien ser tiġi maħżuna lil min ser nadduha u kif u jekk jina rridx informazzjoni dwar id-data personali tiegħi, jiena kif ser inkun naf ġara mid-data tiegħi, il-min eh, nata din id-data, hija tajba din id-data u ngħidu dwar protezzjoni legali tagħna. Jekk hemm data żbaljata li tiġi miġbura u tingħata l-partijiet terzi, pereżempju, jiena ma stax inħares lil nifsi kontra dan. U meta ser titħassar id-dejta tiegħek kif tiġi maħżuna x'imkien? Hemm jgħid li d-dejta tista' tinżamm għal madwar design sena Disajn sena ta' ħażna. Dint fisser li jinser nejx għal disajn sena hija garanzija tajjeb, mela forsi iva nista' naqbel. Għal kemm żmien tista' tiġi maħżuna d-dejta dawn huma nuqqasijiet serji. Nikolli ngħid għal din ir-raġuni sur President. Jiena ikolli ngħid illi dan huwa ftehim ħażin, u ftehim ħażin illi aħna ma nistgħux naqblu miegħu. Jekk aħna nirrifjutaw dan mela allura l pentakom ser ikun illi t-negozjaw ftej maħjar ma' l-Istati Uniti ftehim ġdid. Wieħed illi ta' bilħaq jirrispetta l-interessi tagħna aħna favur e, dan it-tip ta' ta' dokument aħna favur il-difiża ta' drittijiet tal-bniedem ta' ċittadini ta' ċittadini tagħna hawnhekk fl-Ewropa u dan irrid ikun l-għana ta' kull eżerċizzju ta' negozjar ġdid. Jiena Jus nibżal ma stax nejt il-kollegi tijaj biex huma jivutaw favur dan il-dokument u jena ser biex eh, jivutaw kontra. Grazzi, Sur Schulz, Signora Sofie Intfeld Fisan Alde. Grazzi, Sur President, u nishtiq nilqa l-kollega tijaj unek ħabiba tijaj Cecilia Manstrom. Aziz kollegi, din li għal ewwel deċiżjoni għal l-Parlament Ewropew illi u ser ser ikollu eh, kif ser eh, jidħol kif daħal fis-seħet trattat ta' Lisbona. Aħna rridu nieħdu d-deċiżjoni tajba ikkonsidrata li lil minn kull pressjoni jew tattika. Per eżempju, eh, claims li hemm gap ta' sigurtà. Ejjew ma ninsewx illi l-istati membri ma kienux unanimi dwar dan il-ftejim aħna nistgħu nagħtu l-kunsens tagħna għal ftehim illi għandu leġittimità demokratika sħiħa bażi ta' sustanza u l-proċedura. Din mhix dwar battalja ta' rieda dwar bejn il-Kunsill u l-Parlament Ewropew. Laqqas dwar il-razzjoni transatlantiċi din hija dwar ċittadini Ewropej illi għandhom jisħoq l-aqwa drittijiet u l-aqwa proċedura id drittijiet demokratiċi taċ ċittadini Ewropej ma nistawx nilabu magħhom billi noqogħdu nwedu eh, ċertu affarijiet l-Istati Uniti u ftemit għalġejjien l-Istati Uniti. Il-Kunsill ilhom mill-2007 jipprova jagħmel ġestjoni ta' din b'mod tajjeb. Irridu niżguraw ukoll skrutinju demokratiku tajjeb. Iżda il-Kunsill kellu rasu jibsa l-Parlament ma jridx jieħu deċiżjoni jekk ma jkollux aċċess għall-informazzjoni kollha meħtieġa. Il-votanti tagħna kollegi għandhom dritt ikunu jafu li aħna nikkonsidraw dan l-elementi kollha b'serjetà kbira u aħna ma naqbdux naċċettaw id-deċiżjoni tal-Kunsill. Fl-aħħar kollegi il-Parlament ilu jaf xirrit u flok joħroġ bwedit vagi il-Konsil irid itina l-opinjoni serja tal-servizzi legali tiegħu u rikjesta tal-informazzjoni billi juri li din id-dejta tiġi użata biex niġildu terrorizmu. Jiena ma naħsibx li din it-tieni biċċajja biżejjed u għalhekk il-Kunsill irid jilqa' l-domanda tagħna. Dan huwa l-unika mod kif nistgħu nsibu soluzzjoni. L-Onorevoli Harms Al-Hodor. Grazzi. Nishtiqnejt illi aħna fi dialogu ma l-Istati Uniti jiena ma ħassejtnix bħala nana Ewropea. Meta tkellimt ma l-esperti ma l-Istati Uniti ħassejtni bħali etni qed Etni tallem dwar sistema legali totalment differenti f'dak li għandu xaqsam il-ħarsin tar drittijiet fundamentali, il-kontrast bejn l-Istati Uniti u l-Ewropa. U għalhekk jiena grata lejn l-esperti tal-Istati Uniti. Għaliex huma siħbu ma' f'dan id-dialogu għaliex hemmhekk indu ngħid kemm kemm għandna biċċa xogħol diffiċli qudiemna u l-Kunsill għadu ma, rafx dan. Aħna x'impenn għandna, x'kompitu għandna bħala Ewropej jekk aħna jirnexxinna nilħu ftehim u jkollna garanzi li ser niġildu terrorizmu minna ħasda wkoll ser ikollna protezzjoni effettiva ta' drittijiet fundamentali minna l-oħra. Għandna ħafna xogħol nagħmlu u jiena naħseb li hija xi ħaġa tassew kera l-kollegi rridu jispjegawlna għaliex għandna dawn id-diffikultajiet. Il-Kunsill għadu ma kellux dibattitu tajjeb mal-Parlament dwar dan. Parlament kien ċar meta qal li ma oqsma e, fl-imma oqsma għedin jinkisru drittijiet tal-bniedem. Nixtieq nżid punt ieħor. Jiena naħseb illi din toħloq bosta problemi f'termini legali u politiċi. Xin fissru bit-terrorizmu? Għanna bosta kunċetti ta' dan fl-Europa. Huma konċetti differenti meta mqablin ma' dawk tal-Istati Uniti. Naħseb li dinja problema li narawha f'dan il-ftehim. Huwa minnu li l-membri f'dan il-Parlament irridu jagħtu konta xogħolhom liċ-ċittadini f'dak li għandu x'jaqsam id-drittijiet il-garanzija ta' drittijiet tal-bniedem jiena nemmen illi aħna ma rridux naqblu fuq dan il-ftejim meta ħafna minna sur Weber, sur Lange, sur Schulz aħna edna kemm il-darba illi dan qed jikser il-liġi eżistenti. Aħna rridu namlu din il-qabża issa, rridu dan għadniħ li ċittadini fi dibattiti pubbliċi, aħna ma rridux naċċettaw dan il-ftejim. U mhux narġgħu nipposponuh. Jiena ma naħsibx il-Parlament jista' jaqsam responsabiltajiet tiegħu hawnhekk dan għamilna f'Novembru stajna waqqafna hemmhekk imma eh, ma kenniex maġġoranza. Iżdissa iwa, irridu għamlu dan il-pass importanti. Dwar il-konsultazzjoni ma' Stati Uniti jiena qed ngħidu dan li x'għandi l-arfin aħna nkunu f'pożizzjoni aħjar eh, dak li għandu negozjar għaliex nigarantixxu aktar sigurtà u drittijiet aħjar fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. L-Onorevoli Kirkop. Sur President bħal kollegi tiegħi jiena kont frustrat u rabjat dwar it-trattament tal-Kunsill u l-konsulta li kellu l-Kunsill mal-Parlament. Il-konsulta tal-Kunsill ma tix kun għodda li tħares blura. Reċiproċità tal-ħarsin ta' data trid tkun xaħġa ħaġa importanti għalina. Jiena iżda ġejt żgurat għall-inqas mill-awtoritajiet tal-Istati Uniti illi hemm salvagwardji ta' drittijiet tal-bniedem f'dan il-ftehim u għalhekk it-trattament ħażin minn tal-Kunsil ma jridx jikkompromett il-ftehim mal-Istati Uniti jew xi ftehim oħra fil-ġejjin dwar sigurtà tal-Ewropa aħna bħalissa qegħdin nirċievu bosta wedit minnaħa tal-Kunsill u l-Kummissjoni. Iżda jien palissa ma nistax niġġudika jekk dawn huma jiġġustifikaw xi rekwiżiti li aħna tlabna. U għalhekk sur President jiena naħseb li għandna bżonn ftit tal-ħin qabel ma aħna nkomplu għaddejjin eh, b'din it-tip ta' miżura. Grazzi. L-Onorevoli Biski. Sam il-gwe. President kollegi, il-Fame Swift intlaħa skont proċedura xi ftit dubjuża. Dan ġi implementat biex jipprova idur mal-Parlament qabel ma daħal fis seħi trattat ta' Lisbona. U jisu palli kiku Big Brother qed jistaqsi l loħtu żgħira biex dan ma jaċċettax. Aħna dan ma naċċettax lanqas mill-gvernijiet tagħna. Naħseb tkun xi ħaġa żbaljata jekk aħna nippermettu li jkun hemm aċċess estensiv bħal dan għal data banks tagħna dan ifisser illi dak li jkun ma jkunx jista' jikkontrolla l-użu jagħmel monitoraġġ tad-data tiegħu. U l-fatt li hemm skadenza għal dan il ma jfissirx illi d-data mhux ser tibqa' tiġi maħżuna. Aħna rridu niżguraw illi jekk dejta tintuża minn pajjiżi terzi, mela allura irtu kunem xi dritt ta' kumpens li jiġi nfurzat. L-Istati membri permess tal-Unjoni Ewropea din jippermettu biex ħaddieħor jispija fuq ċittadini tiegħu, pereżempju telekomunikazzjonijiet, is-sistema tal-ferrovija eh, tal-Ġermanja, l-kumpanija eh, tal-ferrovija tal-Ġermanja jew xlekkar huma qegħdin jispijaw fuq l-impjegati tagħhom. U l-investigaturi tat s qegħdin jixtru id-dejta minn dawn il-kumpaniji u jużawha. Din hija xi ħaġa li rridu inwafqu għar, din nieħdu deċiżjoni serja hawnhekk. Għaliex Google fil-ġejjieni ma jkollu ebda nibbizzjoni dwar dak li għandu xaqsam l-użu ta' data, aħna rridu nsibu l-kawzi ta' terrorizma sab pil koll naqblu dwar dan, iżda mandomx batu drittijiet tal-bniedem minħabba dan. ħafna jitkellmu dwar l-Unjoni Ewropea bħal sistema ta' valuri, komunità ta' valuri, waħed minn dawn il-valuri u għet li ħna rridu suħ taħt it-tapit u ma nistawx nkomplu għaddejjenek. Grazzi l-interventi fissam il-gruppi politiċi, issa se naddu l kelima l-oħra, nibdew bl-onorevoli Simon Pozittil għal-minuta u nofs, grazzi. Ħana mela ċara, nixtieq nagħmilha ċara, il-Partit Popolari Ewropew huwa favur dan il-ftehim, huwa favur il-ftehim ta' Swift u għada ser jivvota favur. U ħana għaliex, il-partit popolari ewropew huwa favur għaliex l-ewwel konsiderazzjoni tiegħu hija s-sikurezza tan-nies is-sikurtà taċ-ċittadini tagħna. Is-sikurtà taċ-ċittadini tagħna se tmur aħjar b'dan il-ftehim. U għalhekk illi aħna favur. Dan mhux għax qed ngħidu jien, dan għaliex qed jgħiduh l-esperti illi tqabdu apposta biex ifittxu u jaraw jekk dan il-ftehim jgħinx jew le s-sikurtà taċ-ċittadini li aħna lkoll nirrappreżentaw f'din il-Kamra. Se tmur tajjeb is-sikurtà tal ewropa kollha u se tmur tajjeb ukoll is-sigurtà ta' ċittadini oħrajn fid-dinja inkluż fl-istati uniti. Issa jiena naqbel ma' dawk illi qalu illi l il kunsill ma mexiex tajjeb mal-Parlament Ewropew, però jidhirli illi anki bil-messaġġ illi bagħat il-Kumitat Libe il-ġimgħa li għaddiet il kunsill ħa din il-lezzjoni u fehem din il-lezzjoni. nifhem ukoll il preokkupazzjonijiet tal kollegi dwar il kwistjoni tal privatezza però anki hawn irridu niftakru li dan il ftehim huwa ftehim interim huwa ftehim interim illi aħna se nagħmlu ftehim ġdid illi jagħti garanziji aħjar fuq is-sikurezza. Sur President, inti fl-introduzzjoni tiegħek semmejt ir-responsabbiltà. Jiena nappella għal kollegi illi jużaw il-poteri ta' dan il-Parlament, il-poteri il-ġodda li għandna b'responsabbiltà sħiħa biex inkunu nistgħu niffaċċjaw vera 500 miljun ċittadin u ngħidulhom illi aħna konna qed nifqu għas-sikurtà tagħkom. Jekk huwa possibbli biex din il-Kamra tkun iżjed maquda għada il-vot jiġu pospost, allura aħna lesti nikkonsidraw well, il-posponiment tal-vot, imma jekk le aħna nivutaw favur. Thank you very much, uh, Mr. Claude One minute. L-Onorevole għal minuta. Thank you. Grazie, Sur President Anke aħna rridu niġġieldu kontra terrorizmu favori s-sigurtà taċ-ċittadini tagħna, u għalhekk jiena ser nkun qed nirakkomanda li għada nivutaw kontra biex niżgura illi f'dan il-Parlament aħna nivutaw kontra dan niftejjem hekk ħażin. Din hija kwistjoni dwar jekk ftejim li ġie nfassal ħażin iservix jaqdix id-drittijiet ta' sigurtà, l-interessi ta' sigurtà u drittijiet ta', ta fundamentali. Benjamin Franklin darba qal illi s-sigurtà hija importanti iżda l-libertà aktar importanti u għalhekk aħna għandna bżonn ta' ftehim tajjeb għalhekk koreper huwa tassew minnu illi l-Kunsill ħareġ bil-kwistjonijiet kollha illi aħna bħala grupp eh, rajnijom bħala kwistjonijiet tassew importanti. Sinjura Clinton ukoll irrikonoxxiet illi l-Parlament kellu raġun illi dawn id-dokumenti ma marrux l-lennu ma tawna lebda blueprint biex aħna nsolvu din il-problema u għalek jiena nemmen li għanna eh, nappellaw biex ikun ftejjim aħjar il-parlament kollu għalek fil-grupp tagħna aħna qegħdin nappellaw biex kulħadd jappoġġa li rapporter dak li qed tipprova tagħmel ġifieri ftejjim aħjar biex aħna niġġieldu terrorizmu għawnek aħna rridu li niġġieldu il terrorizmu mod aktar effettiv. Iġifiri, ftajim, aħjar u aħna sirin nkunu għatni nirrekmandaw li soċjalisti demokratiċi dan il-lejla fil-grupp tagħna. Grazzi l-onorevoli Diaz Damera. Grazzi, President, jiena ma nasibx illi għanna naqdu naħlu dan il-ħin biex niddiskutu dan il-ftejim il-rwol tal-Parlament huwa importanti u għandu jrid jiġi ehm, rispettat. Il-ftehim interim irid nżommu b'urġenza u ikollna wkoll b'urġenza il-ftehim fuq um, wieħed iktar permanenti. It-TFTP jurid kemm taħdem fil-fatt biex ikunu nistgħu niġġieldu terrorizmu fid-dinja kollha. X'rapporti tkun hemm, sinjuri? dak tal-imħallef speċjali u jew liħor illi jgħodu li jmorru kontra xulxin. F'dan id-dibattitu ma sibniex soluzzjoni. Ħanikwota, id-dati ħajkun għadin hemmhekk biex biex niprevjenu terrorizmu finanzjament ta' terroristi. Mux ħajkun hemm interconnection ma' databases oħra, imma ħajatu biss l-istati membri. Tal-istati membri jina nemmen fl-Istati Uniti u għahna rridu nsaħħu relazzjoni tagħna magħhom. U għalhekk jiena nappoġġa dan il-ftehim interim u il-fat li l-Parlament bħal Clinton u Jagner il-Parlament ħajjamil il-wol jerfa responsabilta tiegħu sabiex jiġi rikonoxxut għankom l istati Uniti kemm importanti. Jiena għalhekk nixtieq inħeġġeġ li jkun hemm dan fejn interstituzzjonali grazzi. Eh, grazzi tal-intervent tiegħek. Issa l-Onorevoli Stavros Lambrinidis għal-minuta. Sur President, l inni gwida tan negozjati ser kollom, rridu li kollom it-ħassib tal-parlament, rridu li jibdew mal-ewel mal-Istati Uniti, mux xi punt tal-ġejjeni li kun. Jista' jkun Wieħed seta ta' każ ta' dak li għadna ħna fil-parlament u mhux injora dak kollu li għedna, iżda dan ma sarx u laqas qed isir illum. it trasferiment tad data kif qalt il-Kummissarju mhix problema xi dejta biss ser tmur hemmhekk. Swift jgħidilna li dan mhux minnu. L-amministrazzjoni ta' stazzjoni tgħidilna li dan mhux minnu l l-ebda prova ta' dan. Inti semmejt il-linji gwida trattajthom iżda fejn qegħdin daw. Għaliex ma tistax tgħidilna jekk fejn inti taqbel jew ma taqbilx mal-Parlament flok tgħidilna stqarijiet ġenerali, jiena nħossu l-President li huwa importanti li niġġieldu flimkien ma' Stati Uniti e terrorizmu. Jiena nħeġġeġ l istati Uniti u l-Kunsill biex jaħdmu b'serjetà flimkien magħna wara l-vot għada u mhux nagħmlu rounds bilaterali jew noħolmu dwar il-fatter dnof u solidarjetà. Jekk irridu niproteġġu drittijiet fundamentali għaliex ma nħarsux is-sigurtà, grazzi. Ekk joġobkom teħdux fit-tul. Għanna blue card. Istur Zemka. Kjozbuk tista' tintervjeni. Jena, kont lab biex f f'proċedura KHDI. Memx għalfej tolli l-karta blu għal-proċedura KHDI. Tista tolli idej kwara. Tajja, pwis l-onorevoli Birgin Zibel għal-minuta u nofs. <clears throat> Tkellimna ħafna dwar Swift fil-ġimgħat li għaddew. Min kienet segwihom forsi ħaseb li kieku ma kenni Swift kienet seta' għad dinja U relazzjoni transatlantiċi kienu ser eh, jinkisru darba l dejjem u konni ser niġildu terrorizmu. Nistgħu ngħidu li dan mhuwiex minnu. Il-Kunsill mhux qed jipprova Eh, salva għodda essenzjali u qed jipprova isalva wiċċu. Swift se jkun element wieħed fil ġieda kontra terrorizmu l-attak tal-25 ta' Diċembru eh, juri li memx nuqqas ta' dejta, mem nuqqas ta' ġestjoni ta' din id-dejta, li għet jitratta din id-dejta eh, bil moċira dan il ftajim u għambarazz. Flok ikonna miżuri tajbin biex tkun dejta dwar dawk li huma suspettati biss, le ser ikun hemm eh, dejta li tiġi trasferita kull xar l-Istati Uniti u l-libertajiet ċivili jinkisru u l-istat ta' dritt ukoll qiegħed jinkiser. Jekk l-Istati Uniti u l-Kunsill kienu huma pozizjoni illi jitrattaw dan din il-kritika jkollok ftej, jkollhom ftejjim mela allura le ma nistax nitrattaw dan il-ftejjim hekk kif qiegħed bħalissa. Drittijiet ta' ċittadini jridu nieħduhom in konsiderazzjoni aħna jrid konna negozjati ġodda li waslu għal ftejjim tajjeb. Il-limbad din tkun għodda tajba biex aħna niġildu il-terrorizmu. Juan Fernando Lopez Aguilar minuta. Grazzi President, it-Trattat tal-Lisbona fetaħ era ġdid għal dan il-Parlament, però anke għal konsil u l-Komissjoni għamil dan l-intervent tal-Ministru u rappresentazzjoni tal konsil għandhom jieħdu nota tal-fatt li dan il-Parlament irrid jinstema u tal-bit tiegħu l-eżiġenzi tiegħu irridu jittieħdu konsiderazzjoni li mbagħad hudu nota wkoll in-negozjata tal-sejm. Ma sarx sew, ma sarx kif suppost, imma fuq kollox, spiċċa, ħares li kompromess il-futur, ċoħe li kun illi ikolna il id domanda li jem fil-rapport tal-rapporter, ċoħe li jkunem garanzija, jkunem jkunem ridress u jkunem u kol garanzija għandhom xaqsmu għal privatezza, li bżon ta' bilanġ bejn il-privatezza, libertà ta' ċittadini u s-sikurta illi nħarsu drittijiet fundamentali ta' ċittadini li għadin rappresentaw għonek fil-parlament, ġeveri. Ikki oġbok. Ministru, il-Parlament qed jitolbok biex dan il-negozjati toħduhom e, tmexxuhom mill-qudiem ta' dikati it tal-Lisbona drittijiet tal-bniedem fundamentali u rappreżentazzjoni li għandu dan il-Parlament ta' 500 miljun ċittadin li għandhom għal-qalba sigurtà. Um, catch the eye. Grazzi. Issa l-proċedura catch the eye. L-onorevoli Voss għal-minuta. Grazzi ħafna minnaj ma jkollna skambju maġġel tajjeb u tajjeb tal-informazzjoni skull ma jistax ikollha sigurtà tajba ċittadini tagħna aħna nixtiequ nipproteġu naturalment iċ-ċittadini tagħna mill-attakki terroristiċi u allura rrid ikollna bilanċ. Funna ħanna l-kwistjonijiet tal-privatezza, funna ħanna l-kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mas-sigurtà. Dan il-bilanċ għandu jenħas f'dan il-ftejim, fil-ftejim li aħna din diskutu bħalissa f'din il-kamra. Din xi ħaġa importanti ħafna u naħseb li l-mod ta' kif ħadem il-konsil huwa bħal dilettanti, bħal mhux professjonali, eh? laqax xejn. Jiena naħseb li irridu nippruvaw ikollna appoġġ ta' maġġoranza l-pożizzjoni tagħna Minħabba li jekk aħna ma jkollniex din il-pożizzjoni ta' maġġoranza jista' jkollna din il-politika ta' TFTP li hija importanti fiha nifisha għandna l-Swift ukoll li hija importanti u l-ġbir ta' informazzjoni personali u jekk aħna ma jkollniex dawn l-affarijiet naħseb li kull tip ta' ftehim li jista' jkun propost naħseb illi kun ħafna iktar xira illi dan il-vot ikun post u nivvutaw fuq dan is-suġġett iktar tard, iktar qoddim. Eżis kollegi, dinja diskussjoni importanti ħafna. Intom tafu li qed titkellmu 30 sekonda aktar mill suppost, jew minuta aktar mill suppost, però għem tant għandi kollegi fuq il-lista illi jekk intu ħatgħodu titkellmu fit-tul, żgur ma nistax nagħti l-opportunità lill kollegi tagħkom sabiex jitkellmu. Is-sur Lightfried kieġbak. Grazzi ħafna, Sur President. Naħseb illi ħadd ma jista' jidubi tal-fatt li aħna għandna bżonn għodda sirja sabiex niġġieldu kontra t terrorizmu, però dak li huwa importanti ħafna fl-istati li huma mexxija mill-istati mill-istat ta' dritt huwa li naraw kif qed isiru l-affarijiet. 5 miljun persuna mhumiex qed ikunu suspettati ta' xirjat kriminali, mhux dan huwa l-punt iġifieri li drittijiet tagħhom jinkissru li m'għandhomx protezzjoni legali. Mhux il-każ laqqas li dawn il-miżuri qegħdin jittieħdu kontra l-istat ta' dritt, jiena naħseb li dak li aħna din nippruvaw nagħmlu huwa illi nippruvaw nikkompensaw għall-izbalji li saru mill-Konsilju ma nistax niċċetta dan uħna nasbu li għandna nivvutaw kontra dan il-ftehim għada. Grazzi ħafna s sur Sliter terkjoġbog. L-ebda terrorist mu ħaj jitwaqqaf mill-li jagħmel dak li għandu jagħmel minħabba dan il-ftehim. Jiena naħseb illi ħadd ma twaqqa forsi u kol namna l-affarijiet iktar faċli minħabba l-investigazzjoni, però s-sigurtà tnaqset minħabba dan il-ftehim u kull tip ta' eh, mekanizmu ta' sorveljanza u kol jissaj naqas s-sigurtà minħabba li jekk inti għandek is-sorveljanza, żgur illi hemm min jipprova jaħdem eh, underground ħalli ma jinqabadx ċifirina naħseb li din tista' tkun xi ħaġa negattiva ċittadini tagħna u ftehim ħażin. Jiena nixtieq li nagħmel reviżjoni kompleta ta' leġiżlazzjoni ħalli naraw kemm tista' tiswilna din u kemm aħna kemm aħna din nħallsu anke f'termini ta' integrità u mbagħad aħna nkunu nistgħu naraw jekk aħna nistgħux nivutaw favur dawn id-dokumenti dawn din il-leġiżlazzjoni kontra t-terrorizmu. Però aħna ma nixtiequx li jkollna dokumenti eh, segreti u dokumenti magħluqa għal ma jistax ikunu diskussi. Is-sur Pankoh, is-sur Koh. Jiena fuq is-suġġett li jmiss nitkellem, Sur President. Is-sur Zemke. Grazzi ħafna jiena nixtieq Nixtieq insemmi żewġ affarijiet importanti. L-ewwel ħaġa rridu niġġieldu kontra terrorizmu ovvja. Iżda irridu naraw kif ser niġġieldu. Anke f'dak l-għandu xaqsam l-ftejjim mal-Amerikani. Ser nagħmel żewġ mistoqsijiet. Fl-ewwel każ dan il-ftejjim u ftejjim miktub minnaħa waħda u unilaterali. Ejjew naraw kif is-servizzi fl-istati tal-Ewropa jistaw jużaw id-data eh, fl-Istati Uniti hija data li tista' tippermettilna fl-Ewropa biex niġildu kontra terrorizmu. Tieni ħaġa. Nistaw nużaw jista' wieħed juża id-data kollha finanzjarja u għalhekk irridu naħdmu biex niżguraw li servizzi segreti Amerikani u Ewropew Ewropej ikunu jistaw jużaw id-data biss ta' dawk li huma suspettati. Grazzi l-Onorevoli Marinescu. Grazzi ħafna ħna nafu li l-Kunsil għallilna l pozizjoni tiegħu tard ħafna qasam l informazzjoni tard ħafna mal-Parlament. Jiena kont pjuttost sorpriż anke minħabba il-kooperazzjoni tal-amministrazzjoni tal-autoritajiet Amerikani mal-Parlament Ewropew. Jiena nittama li fil-qoddim ukoll ħajbqa' din it-tip ta' kooperazzjoni ħatibqa' Jiena naħseb ukoll li l-Istati Uniti huma interessati ħafna f'dak li għandu x'jaqsam il-programm tal-Visa Waiver u kemm aħna interessati fih dan il-programm ukoll. L-Istati Uniti dejjem edha tipprova poni l-bżonn ta' viza għal ċertu ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb li f'dak l-għandu jaqsam skambju tal-informazzjoni bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea importanti għal ġlieda kontra t terrorizmu, però aħna rridu nqogħdu attenti li dawn in-negozjati ma jkunux interrotti issa li mexxin u għedin qrib ħafna li nitlqu finali. Grazzi. Grazzi ħafna li xifti ftit kummenti. Il-Kunsill illum ara fil-fatt l rizultat riżultat tan negozjati forsi ma kienx l-aħjar eh, riżultat ta' dawn il-negozjati naħseb li għandna nieħdu nota ta' dak li ntqal mill-Kunsill u nistgħu aħna nagħmlu xi ħaġa aħjar naslu għal riżultat aħjar. Aħna ma nistgħux naqbdu nipposponu l-vot minħabba li jekk naqbdu nipposponu ma ħajġri xejn ħlief illi nerġgħu jaddi żmien u nerġgħu niġu għaddin l-istess diskussjoni xi xahar ieħor. Aħna għajjena li intom qed tinjorawna min-naħa tal-Kunsill, aħna ħsibna li l-affarijiet ħajkunu differenti d-darba. għad darba ħra jena nixtieq ngħid li ma tagħmilx sens li aħna nipposponu l-vot importanti anzi li nibattu sinjal ċar kif dak li għandu xaqsam sigurta aħna għallulna illi aħna jistajġu ċertu affarijiet. Pero jina naħseb li din ħaġa tistax teżisti aħna għandna rapperti minna l esperti tagħna illi jippruvaw li dan huwa l-każ. Is-Sur Karim jikirġbok. Grazzi ħafna Sur President, s sigurtà ta' ċittadini tagħna hija ta' importanza kbira għalina l-koll u naħseb li jista' jkun faċli ħafna illi aħna nippruvaw ngħidu li aħna rridu nġildu terrorizmu iżda fl-istess ħin nippruvaw nitolbu li jkunu protetti id-drittijiet taċ-ċittadini tagħna. Jiena dan smajtu ħafna drabi min-naħa ta' membri parlamentari. Naturalment nafu li Swift għandu ħafna suċċessi, kellu ħafna suċċessi bħala ftehim. Però fl-istess ħin huwa importanti ħafna wkoll li aħna niffukaw nikkonċentraw fuq dawk il-waqtiet meta Swift falla jew inkella ma għamilx dak li suppost għamil bħala ftejjim. Kien hemm bosta investigazzjonijiet li saru anka fl-Unjoni Ewropea, kien hemm tnax il-persuna innoċenti f'pajjiżi illi kienu miżmuma bħala suspettati u ma setgħux jinħelsu. Mbagħad meta kienu meta nħelsu huma qalu illi din l-informazzjoni kienet kien hemm informazzjoni privata illi kienet tkun prova kontrihom. Il-President jinterrompi il-kellim ejja nipruvaw illi naraw li l-Kunsill jerġa' jara dawn il-negozjati bir-reqa mhux biss għall-anijiet ta' dan il-kamra, iżda l-anijiet tajbin ta' kulħadd. Grazie ħafna Sur Koele. Grazzi ħafna Sur President. Jiema nistax nifhem kif uh, kif aħna nistgħu nivvotaw um, favur ftejim, illi kunem hemm ħafna u ħafna informazzjoni li qed tkun um, mibawta istati Uniti mingħajr mingħajr eh, permess dirett aħna din nitkellmu fuq il-ħelsien qed nitkellmu fuq il-proporzjonalità u dan il-ftehim mhuwiex qed jirrispetta dawn il-prinċipji. Jiena naħseb illi rridu noqogħdu attenti ħalli naraw illi aħna jkollna bażi aċċettabbli jiena naħseb illi dan il-ftehim li mhuwiex tajjeb aħna ma naċċettawx. Umbat, jekk aħna wkoll naħseb li jekk aħna nirrifjutaw dan il-ftehim, żgur li tkun xi ħaġa pożittiva wkoll fin-negozjati stess. Grazzi ħafna Sinjura Flashikova Benova. Aziz Ministru, Aziza Komissarju, wi emmi qed jgħid illi ftejim tajjeb jista' ikun ftejim tajjeb jekk ikun hemm l-imsieħba li jkunu fuq l-istess livell. Però aħna nafu li aħna maħniex qegħdin fuq l-istess livell ma l-Istati Uniti, l-Istati Uniti qegħdin jistennew ċertu affarijiet minn naħa tagħna huma qegħdin jistennew illi aħna wkoll nilqu dawn l-istennijiet min-naħa tagħhom aħna għadna kemm idottajna trattat tal-Lisbona aħna rridu illi nipproteġu drittijiet bażiċi tal-5 miljun ċittadin tal-Unjoni Ewropea. U għal din raġuni jiena nixtieq illi eh, nappoġġa il-fatt li dan il-ftehim irid jerġa' ikun analizzat bir-reqqa minħabba li aħna rappreżentanti ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea u kulħadd qiegħed jistenna li dan din il-protezzjoni tal-drittijiet bażiċi jkun rifless ukoll f'dan il-ftehim. Nafu li f'Ispanja pereżempju ħin kollu jiġġieldu kontra din il-problema tat-terrorizmu għal din raġuni jiena nistenna li l-Kunsill ikun imsieħba tal-Parlament għal kull każ il-kull ma tkun interrotta. Eżis kollegi aħna għandna Għanna kanna sa xar persuni li tkellmu taħt keġdija, issa nerġgħu d għal-rappreżentant tal-Kunsilli kieġbok. Grazzi ħafna, Sur President. L-ewwel ħaġa li nixtieq ngħid hija li jiena smajt bir-reqqa u b'interess kbir għal dak li ntqal minn kulħadd. Nixtieq ningrazzjakom il-kol tal-kontributi kemm lil dawk li appoġġawni kif ukoll għal dawk li ma appoġġawniex fil-Kunsill. Jiena naħseb illi il-kritika li rċivejna u koll nixtu ringrazzjakom tagħha minħabba li hija importanti li nisimgħu dawn l-affarijiet ukoll. Jiena nixtieq ngħid illi m'iniex ehm, jiena kontent li f'dan id-dibattitu Jina jidispeċinejt li f'dan il-dibattitu ndunajt li l-Kummissjoni, l u l-Konsillu parlament muhmiex maqudin f'dak li għandu x'jaqsam il-pożizzjoni tagħna fil-ġida kontra t-terrorizmu, però naħseb li l-kol kemm aħna nixtiequ illi nieħu dan l-għana ħar, jiġifieri li niġġieldu kontra t-terrorizmu. Issa dwar il-ftehim ta' Swift, jiena nixtieq li nagħmel distinzjoni bejn żewġ tipi ta' kritika. Kritika fil-forma u kritika dwar il-kontenut. Issa jiena naf illi il-kritika f'dak li xaqsam il-forma ta' dan il-ftehim ta' Swift. Nirċivuha ħafna drabi anke meta kun hemm membri tal-Parlament illi kienu favur dan il-ftehim li aħna din diskutu bħalissa. U jiena kont qed ukoll anke qabel li nistgħu ngħidu iva li l-affarijiet setgħu marru aħjar li stajna minnhom aħjar. Iva, nistajna namlu l-affarijiet mod aħjar u b'mod differenti, però kif tafu, eżis sinjuri, aħna ma tantx kellna ħin għad dispożizzjoni tagħna u fil-Kunsill u fil-Kummissjoni aħna kellna naħdmu mill-iktar fis possibbli u edwazzjoni l-iktar fis possibbli. Allura rridu nkunu ċari li r-rida tal-Kunsill hija illi nimxu l-qoddim aħna u żgur li nista' ilkom raskom li aħna maħniex ħanerġgħu nirrepetu dan l-eżerċizzju. Hemm xi membri ta' dan il-Parlament li saqsew u ddubitaw din it-tip ta' weda minħabba li aħna smajnija qabel din it-tip ta' impenn li tieħed però jiena nixtieq ngħid li għall kunsill dan huwa impenn illi joħroġ mit-Trattat ta' Lisbona u għapropju Trattat tal Lisbona illi jistabilixxi bħala għan prinċipali rwol ikbar għal Parlament Ewropew fil-ħajja istituzzjonali tal-Unjoni Ewropea. Ġifiri ċittadini ma' rappresentati aħjar u għan li ittieħed minn Spanja u impenn li mill-pajjiżi l-oħrajn għat-trattat tal-Lisbona. Jiena nixtieq nishtinnejt li l-Kunsill flimkien mal-Presidenza Spanjola aħna ipruvaw nibdlu l-mod ta' kif aħna nagħmlu x-xogħol tagħna jekk intom intom x'etemnu ehm, dak li jiena qed ngħid jiena nixtieq li trattat tal-Lisbona fil-fatt jħedġiġ sabiex nagħmlu l-affarijiet mod differenti. U għana għana ċertaw li fil-futur l-affarijiet ħajkunu b'mod differenti għalhekk naħdmu flimkien ma' dan mal-Parlament, mal-Kommissjoni u nisterħu fuq li dal-ispirtu li ġi li ħareġ ħafna minnaħa tal-parlamentari, ċoħe li nħarsu il-ċittadini tagħna privatezza u dana ovvjament huma sentimenti li jaqsamhom perfettament il-Kunsill. Issa, ħana me tlet kommenti, miex ħaqat nidħol fuq l-aspetti iktar dettaljati li kienu eh, kritikati għadkom raġun ċertu affarijiet fil-fatt kien hemm aspetti kien hemm ċertu affarijiet li ma kinux fondati tajjeb sew għaliex ma kienx hemm bażi tajba li għax kellimna pereżempju fuq il-fatt li Swift kif inhu bħalissa jippermetti li jkun hemm it-trasferiment sħiħ tad-dejta u ma ntqalx u hemm bżonn li nagħmluha ċara li fil-fatt dina mhijiex il-loġika tal-ftehim milli Eh, il-data tingħata b'mod sħiħ dan jsir biss b'mod eċċezzjonali meta jkun hemm sospetti eh, bbażati ġifiri u dan skont l-artikli li għandna miktub kien hemm numru ta' eh, akkużi li saru li fl-opinjoni tiegħu kienu bbażati fuq analiżi daqsxejn superfiċjali tal-ftehim, però mhix ħaqgħod nidħol dawn l-affarijiet li xtaqt ngħidu fuq il-sustanza. Bażikament żewġ affarijiet li xtaqt ngħid l-ewwel nett. Ninsisti kif għamlu ukoll il-Kummissarju kif għamlu minn minnkom ukoll, Sinjuri, illi dan il-ftajim kien utli għal ġlida kontra terrorizmu u taw ċertu eżempji, jena tajt eżempji u kollu għemmizjet eżempji fil-rapport eh, tal-mħallef Buljer. Nistantikom eżempju, per eżempju li għaddejna minnu maħna f'pajjiżna jew tnejn. U għamennu li Swift intuża biex eh, investigajna l-attentati li saru f'Madrid f'11 ta' Marzu kien hemm riżultati tajbin minn dan. U wkoll intuża biex ninvestigaw tentattiv li kien ħajsi f'Barcellona daqs sena ilu. Ġifiri Iva ħadem Swift, Iva permettilna li niksbu riżultati u għalek. Naħseb li taqblu miħaj, senjuri, illi kieku kellna wafqu dal fsejim bażikament ikunu iċ-ċittadini tagħna illi ikunu nara inqas sikuri milli huma bħalissa jekk il fsejim jaħdem u wera li jaħdem allura Naħseb taqblu miegħi li jekk ninterrompuh eh, ħankunu daqsxejn aktar vulnerabbli. Aħna maħniġ għedin niprofaw nidrammatizzaw is-sitwazzjoni, imma ekku nkunu naqra iktar vulnerabli u għalhekk huwa fundamentali li dan il-ftehim ma jiqafx. Nixtieq infakkarkom għal darb'oħra li jista' jkun li dan il-ftehim. Jista' jiġi kritikat u ġie kritikat, imma nasab li anki intom xorta tistaw taqblu miegħi li dan il huwa aħjar mill-protokoll li matul ħafna snin kien qiegħed jiffaċilita tal-iskambju ta' informazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti. Jista' jkun li dan il li qegħdin niddiskutu llum mhuwiex laqwa wieħed jista' jkun li ntejbuh ċertament għandi li nistgħu ntejbuh għax smajna anke kritika, però tistgħu taċċettaw ukoll li waħjar minn dak li kellna qabel u li l-Unjoni Ewropea l-Konsil u Kommissjoni introduċew ċertu mekkanizmi illi jipprovaw jitrataw biex jiggarantizzaw li s-sikurtaw ma tmurx kontra il-libertà u drittijiet fundamentali u għalhekk jena qed ninsisti li huwa importanti kif anke qalet il-Kummissjoni illi dan iftehim ma jiġix interrott u nitlob lill-Parlament għal darbohra biex jagħti ċans li eh, l-Kunsill ehm, jinnegozja f'tejim ġdid, ftehim eh, definittiv illi fiħan nippruvaw indirizza ħafna affarijiet li ddiskutejna hawnhekk u li ġew kritikati hawnhekk u nistgħu ngħidu aħna illi naqblu magħhom ukoll. Dan huwa kompromess bażikament huwa kompromess illi eh, tniżżel ukoll fritra li kiteb il-President tal-Parlament, però rridu ninkonkretizzaw fil-moment ta' meta jsiru negozjati u għalhekk illum. Għonek għadin id-diskutu dan il-ftajim eh, transitorju, temporanju, li tajja il-situazzjoni prezenti. Dan ħajdum ehm, validu l-disa xur, f'dawn id-disa xur il-Konsil, il-Parlament u l-Kommissjoni irrit jużom sabiex jinnegozja ftajim ġdid, ftajim definittiv, illi eh, jindirizza anke nuqqasijiet li fih dan il-ftajim attwali. Datni għaf president, datni spiċċa, ovvjament Aħna ma nistawx ma nirrikonoxxux li kien hemm ħafna kritika lejla hawnhekk ma nistawx ma naċċettawx ma, ma, ma, ma ngħidux illi konna hawnhekk u smajna diskussjoni li saret, però tkun tassew ħasra kieku ma noħorġu xejn minn da diskussjoni u għalhekk jiena nixtieq nitlob lill-Parlament biex jitina ċans. Għanna bżon tal-ħin, għanna bżon il-ħin sabiex nikonsultaw u niddiskutu dan kien intqala hawnhekk mal-kollegi tiegħi fil-Kunsill għandi bżonn il-ħin biex niddiskutu wkoll mal-Kummissjoni u għandi bżonn il-ħin sabiex nesplora ma' flimkien mal-Istati Uniti l possibiltajiet li jiena jidhirli li huma reali sabiex nilħu eh, ftejim aħjar għandi bżonn il- ħin, senjuri parlamentari, sinjur president, sabiex inkun nista' nerġa' niġi hawnhekk quddiem dal-Parlament fi żmien ftit ġimgħa ftit xhur u ngħidulkom hawnhekk li aħna fl-aħħar għandna il-bażi biex nkun nistgħu niffurmaw ftehim definittiv illi itħassib illi semmejtu intu illum u mandirizzati eh, kif suppost. Kif għattilkom ħafna mitħassib tagħkom fl-aħħar mill-aħħar naqsmu aħna wkoll. Grazzi ħafna. It's not working, not working. Grazzi ħafna Signora Malmström, sta kjoġbok? Grazzi ħafna dan kien verament dibattitu importanti, meħabba li ħadna din nitkellmu fuq suġġett tant importanti, ġifiri kif aħna ħan proteġu is-sigurtà ta' ċittadini tagħna, però fl-istess jien ikollna skambju ta' informazzjoni li huwa siwi ħafna Pero fl-istess jkollna protezzjoni tal-informazzjoni. Jiena naħseb li kien hemm xi nuqqas ta' ftehim u ħafna minn dawn il-nuqqas ta' ftehim huwa ċarat fir-rapport. Nħeġġeġkom li taqraw dan ir-rapport. Jiena nixtieq nitkellem u nispjegalkom għalfejn għandna dan il-ftehim temporanju. Kien minħabba li kien minħabba li fis-Swift aħna spiċċajna b'sitwazzjoni fejn ma kellix regolament dwar l-iskambju tal-informazzjoni. Waħna kanna naħdmu b'mod maġġel ħafna u rnexxielna illi konna input tajjeb mill-Istati Uniti u anka vizavi il mekkaniżmi ta' protezzjoni ta' informazzjoni. Aħna provajna li konna pożizzjoni komunitarja ħalli nippruvaw niftehom, nevitaw li ikollna ftejjim bilaterali. Dan huwa ftejjim temporanju li ħajkun imtajjeb u hija l-intenzjoni tal-Kummissjoni illi inħeġġu lill-Parlament sabiex jipparteċipaw ukoll fil-ħidma tagħna fuq dan il-ftejjim permanenti. Aħna nixtiequ li jkun iktar kjarifika dwar id-dritt tar-redress dwar meta d-data għandha titħassar anka dwar il-garanziji u l-aċċess tal-informazzjoni. Issu Lambrinis qal għalfejn il-Kummissjoni m'għandix dan, il-Kummissjoni ilha taħdem għal 16 sija u 20 minuta fil-fatt. Dan huwa mandat ta' negozjati importanti ħafna aħna rridu lill l-Kummissjoni Kunsill u Parlament diskutu dan flimkien il-Kummissjoni il kunsill anzi jridu jiddiskutu dan flimkien qabel ma jiddiskutu dan kollu mal-Parlament. Aħna ma tantx ilna naħdmu kif għedtilkom 16 sija, allura aħna ma stajniex nikkonsultaw magħkom. Kif qal President Barroso fl-itra l-Sur Buzek, aħna ilna naħdmu fuq il-mandat ta' negozjati iktar meta kollna pożizzjoni finali żgur li konnu nikkomunikaw ilkom. Naħseb illi forsi jista' jagħmel sens li aħna nipposponu l-vot ħalli bekk ikollna aktar ċans illi eh, niddiskutu li ntom kolkom ċans tagħtu ħarsa lejn rapporti lejn dokumenti u l-Kummissjoni lesta li taħdem magħkom kif ukoll mal-Kunsil sabiex aħna nilqu ftejn permanenti li jkun ħafna ħjar minn dak li għandna bħalissa. Grazzi ħafna, Signora Kommissarju ir-regola tal-karta l-blu mhix qed taħdem meta jkollna preżentazzjoni minn naħa tal-Kummissjoni u l-Kunsell, però importanti ħafna. Illi tiftakru din hija diskussjoni importanti ħafna, din id-deċiżjoni tittieħed għadha, ġifieri nixtieq li nitlobkom dan mhux ħajkun skont ir-regoli naturalment, però jiena nixtieq insaqsikom żewġ mistoqsijiet. Nista' nippermettilkom anzi li saqsu żewġ mistoqsijiet ostra sur Schulz u Sur Lambrinis. Memx iktar mistoqsijiet minħabba nistgħu nibqgħu niddiskutu sal-lejla. Sur President tal-Kunsill jiena smajt bir-reqqa dak li intijiet kif għamlu l-kollegi tiegħi u intijiet għatuni daqsxejn iktar ħin ħalli nitkellem mal-kollegi tiegħi fil-Kunsill. Dak li inti jett għatuni daqsxejn iktar ħin. Ħalli nitkellem mal-kollegi, għalli bekk mbagħad noħorġu biftejjim aħjar. Ġifrina qed insaqsik b'mod dirett. Dan ifisser allura li l-Kunsill mhuwiex ħajżom ma dan il-ftejim temporanju mhux ħajbqa' jisħaq li jkun hemm vot fuq dan il-ftejim u ħajkolkom iktar ċansa biex titkellmu għal istati Uniti u tinnegozjaw ftejim aħjar. Dan huwa dak li rid eh, President tal-Kunsill. Jekk jogħġbok, sur Lambrinis mistoqsija qasira. Il-Kunsill jaf illi l-Swift f'dola ħar ftit snin qatt ma bat data speċifika mħabba li qatt ma seta jiġbor din l-informazzjoni u dejjem bat ħafna informazzjoni f'daqqa hemm ftejn bejn l-Swift u l-Istati Uniti illi hemm nies fil-Dipartiment tat-Teżor tal-Istati Uniti li għandhom ikunu jafu kol dwar dan il ftejn temporanju. Il-Kunsill jaf li aħna maħniex qed nataw l-ebda konċessjoni u il-Kunsill u l-Kummissjoni qed jieħdu impensa biex din il-kwistjoni tal-bulk data tittieħed serjament fil-negozjati? Grazzi. Let us give a time to, to Mr. President. Nasu ċans li President. Iva. Ġoġibit importanti ħafna. Grazzi ħafna President, il-Konsil jixtieq għal darboħra jinsisti fuq l-importanza illi ma' inwaffqux l-influss tad-dejta finanzjarja bejn l-Ewropa u l-Istati Uniti, maħna nafu wkoll illi il-kritika u s-suġġerimenti min-naħa tas sinjur parlamentari irridu nirriflettu dwarhom. Għaldaqstant, jiena tlabt li tuni naqra aktar ħin sabiex inkun nista' nagħmel din ir-riflessjoni din id-diskussjoni mal membri l-oħra tal konsil mm, rappresentanti tal-Stati membri, sabiex nkunu nistgħu ndu minn konsiderazzjoni meta ninnegozjaw il-ftehim ġdid u tlabt il-ħsien ukoll sabiex flimkien mal istati Uniti nkunu nistgħu nesploraw il-volontà li jiena naħseb li għandhom l-Istati Uniti fil-fatt biex ninkorporaw f'dan il-ftehim definittiv il-ftehim il-ġdid il, -ftehim il ġdid il ġdid maġġoranza tal-limitazzjonijiet tal-kawteli tal-tassib l-lum stess il-parlament eh, l-issen hawnhekk. Aħna nishtu li konna bilanċa ħja bejn is sikurta u l-libertà. U bażikament dal li qegħdin diskutu hawnhekk għandi bżonn il-ħin biex nisbora din il-possibilità u li jkun nista' niġġi hawnhekk f'sessjoni oħra bħal din qabel ma ikun hemm votazzjoni Nejt l-Parlament illi għara jiena għandi kompromess minnaħa tal-Stati Uniti għanna jiena il-Konsil ċoħe il komissjoni fl imkimma mal-Istati Uniti dan il-ftejm ġdijt li jihun konsiderazzjoni suġġerimenti tal-Parlament Ewropew. U jkollna diskussjoni li nittama tkun differenti mbagħad minn dak li kellna hawnhekk illum. To, to keep political balance, I understand you colleagues. Qed nifhem, qed nifhem li hemm bżonn li nżommu l-bilanċ politiku. Fimtkom, fimtkom. Dinja diskussjoni differenti, dinja diskussjoni differenti minn tas-solti. Allura, ha, nieħu kol kommenti minnaħa tal-lemin. Jina responsabli jak sridu il-mentaw. Jina naħseb illi kienu ħafna president u nishtan ringrazzjak tal-li għat permettinna namlu dan. Jekk qed nifhem sew li d-dinja xaġa sensittiva ħafna li qegħdin nifhmu hawnhekk, jekk fimna sew mela l-Presidenti tal-Kunsill ma tistax tiggarantixxi illi l-ftehim attwali ma jistax jidħol fis-seħħ jekk għandna ntuk dan il-ħin li trid. X'se jiġri? Il-Presidenza tal-Kunsill tista' taċċertana li pereżempju fi żmien xahar ikollok ftehim definittiv bi standard dana jista' jsir tista' tiġi preżentata jew kellha qegħdin tgħidulna biex nistennew disa' xhur sakemm jiskadi dan il-ftejmi. Aħna nixtiequ bħala parlament li jkollna kondizzjonijiet ċari kelma kelma. X'inhu ma x'qed tgħidilna l-Kunsill hawnhekk fil-każ li jkun hemm posponiment, pereżempju. It-tieni mistoqsija. Muchas gracias, señor presidente. Grazzjas. Grazzi ħafna President. Grazzi tal-li inti kon daqseg ġenerus u għattat il-possibilità li jitkellmu anke żewġ rappresentanti kemm min-naħa tas soċjalisti kif ukoll minn tal-Partit Popolari. Sejna l-punti huwa dan. Sur President tal-Kunsill inti fil-fatt eh, il-qatt il-musmar fuq rasu. Il-maġġoranza tad-dibattitu li kellna llum uża argumenti illi għadhom x'jaqsmu ma ħafna affarijiet, però dak li ntqal irid ikollu komponent informattiv, irid ikunu nafu x'inhi il-kawża wala kiena kont assew sorpris li nara ħafna affarmazzjonijiet il qegħdin jgħidu bil-kontra. Illi jagħtu l-impressjoni illi ħadd ma ara il-ftehim illi ħadd ma jafx jgħid dal-istess rapport li qegħdin jikkritikaw għax kieku kienu jgħidu affarijiet oħra. Għalhekk su President jiena dak li nixtieq nistaqsik għandu x'jaqsam ma dak li għadu kif qal il-kollega Manfred U dak li hemm fl-ittra. Bażikament tafu li jiena nixtieq li l-ftejm temporanju jidħol fis seħħ u fl-istess ħin ikun hemm negozjat għal ftejm definittiv, però is-sinjura Hennis Pleasure tgħid li din il-ħaġa wkoll inti tista' tagħti garanziji lill-Kummissjoni u lil ehm, u l-Parlament li f'Ġunju fil-plenarja f'Lulju it-test u anke bil-partiċipazzjoni ta' dan il-Kamra jidħol fis-seħ konvenju ġdid dak kollox President. Muchas gracias, señor presidente. Grazie, ħafna, President. Intom għadin tisolbuni ehm, mistoqsijiet fuq dak li għandu xieqsam mal-ħin. Bazzikament, li intikom outline ta' ta' ftehim definittiv jew li u hawnhekk dimkom b'numru ta' kompromessi minn naħa tal-Istati Uniti tal-Amerika biex inkorporaw ċertu prevenzjonijiet u suġġerimenti li sar minn dan il-Parlament, mhix l-istess ħaġa bħalli wieħed iġib quddiem il-Parlament ftehim ġdid. Issa kien naqgħod nistaqsuni jekk fi żmien xahar nistax niġu biftehim eh, lest qudiem din il-kamra jiena ngħidulkom le. Jekk intom ħadd tistaqsuni fi żmien xahar nistax niġib ir-riżultati tal-diskussjoni li kellna mal-Istati Uniti fuq dak li intqarf dan il-Parlament u r-riżultati li permettuna mbagħad niddiskutu kif għandu jkun il-ftehim definittiv Allura mek nejdulkom Iva, naħseb li dan nistaw damluħ u dina bazzikament huwa dak li qegħdin nitolbu aħna għalhekk mhux qed nirreferi b'mod ehm, partikolari għal proposta ta' rapporter li rajna x-sarra għax rajna x'in klima ġenerali, l-ideal ġenerali fuq dana il-ftejn provizorju. Naħseb il-affetu ma kafin huma naħseb li jkun ħafna iktar realista li għal boħra nitlob il-kamra biex ittini l-ħin bizzejad biex fi żmien tliet xhur niġi hawnhekk qudiem dan il-Parlament biex niddiskutu il-bażi ta' ftehim mal-Istati Uniti. Jew aħjar l-elementi li l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea, il-Parlament, il-Konsil, Kommissjoni jaħsbu li għandu jiġi eh, kun parti minn dan il ftejm il-ġdid. Dik hija diskussjoni li jista' jkollna u nittama li tkun diskussjoni differenti minn dak li għandna llum. Grazzi ħafna President l-aħħar kelma fid-dibattitu tar-rapporter, is-Sinjura Janine Hennis Plashert, kieġbak Sinjura. Grazzi President, intqal ħafna intqal ħafna affarijiet. Issa, li subbozzettil ma partikolar president najt li jak aħna ma nadux ma ma nkunux għadin nikompromettu s-sigurta ta' ċittadini Ewropej jekk aħna ma nivvotawx favur il-ftejim. Ġividana mhuwiex argument leċtu. Kif għal kot Morajs ħadd ma għandu il eh, xi pożizzjoni iktar morali minn ħadd ieħor hawnhekk. Litra l-intbata hija apprezzata ħafna ma li ngħidu l-opinjoni tal-Parlament jiġu nismuha u konsenżrati mhuwiex biżejjed u vera ehm, kulħadd hawnhekk isu ħatsa li deħ Jiena naħseb illi dan huwa rikatt illi tajdulna li dan il-ftejm irid jibqa' ehm, fisseħ biex issir negozjati. Issa qed jitlaw l-nervi tipi ma nistgħux ngħidu li huwa konsistenti ma' tradizzjonijiet Ewropej ta' libertajiet ċivili. jiran nixtieq li jkun hemm rikonoxximent ma jridx ikun hemm ksur ta' tradizzjonijiet Ewropej qed ta' ħafna drabi ħanerġa' ngħidha issa ċertament ħadd ma jiddubita mill-bżonn li jkun hemm iktar kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti. Avoli l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri b'mod partikolari l-Kunsill ikunu sodi u jagħmlu l-anijiet tagħhom stess dan il rigward il-Parlament u l-Kunsill mhumiex qegħdin fuq l-istess livell qatt. Però nixtieq ngħid dan kollu dwar responsabilità Ewropej Ewropea u nsibu soluzzjoni Ewropea. Ma nistax ikun illi iċ-ċittadini t-għana ibaċu ħabba fina. Jiena smajtak titlobna iktar ħin u aħna lesti li nasu ċans li dina it-talba eh, tijak nadja u il-konferenza ta' presidenza, pero inti kont vak wis. Grazzi. Thank you. Thank you very Grazzi ħafna, rapporter, grazzi ħafna kollegi għal dan id-dibattitu kuħat importantissimu. Ma zammejniex mal-ħin, domna jisu 40 minuta iżjat imma hekk kien hemm bżonn il-votazzjoni ħassir għadha f'nofsinhar. Grazzi ħafna d-dibattitu magħluq.